fuq il-reazzjoni globali tal-Unjoni Ewropea għall-HIV AIDS. Wara il-Kummissjoni se jkun hemm il kellim għannom tal-gruppi u mhux se jkun hemm catch the eye. Nixtieq nissiden lis sur Dalli biex jitkellem għannom tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Senjura President. Jena tassew eh, kontent li nkun hawnhekk li għatawnek hawnhekk magħkom dalodu. The occasion of uh, F'din il-ġurnata tal-ġurnata favur l-HIV nixtieq nifraħ l-Parlament tal-Respons tal-Unjoni Ewropea għall-HIV AIDS. Il-Kommissjoni bħalkom hija imħasba u tixtieq timpenja ruħa biex ittejjeb il-ħajja ta' dawk li jgħixu bl-HIV AIDS fl-Ewropa u lil minna. Ir-riżoluzzjoni huwa sinjal politiku qawwi li jasal f'waqtu u jisħaq fuq il-fat li wara 30 sena mill-meta feġġet l-epidemija għatem bżon illi aħna um, um, naħdmu u niġġilduha. Fl-Unjoni Ewropea s-sena li għaddej ġew infettati madwar 25,000 persuna. Il-Kummissjoni hija impenjata li taħdem biex ikun hemm aċċess għal prevenzjoni, aċċess għal trattament u l-kura biex aħna nilħqu il-miri tal-iżvilupp tal-millennium sal-2050 Din il-marda għada fuq l-agenda tagħna wara l-stran il azzjoni u l-pjan ehm, għal-ġlieda kontra l-HIV AIDS fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-madwar minn dak iż-żmien il-Kummissjoni appoġġat għata inizjattivi f'dan il-qasam biex tgħin l-Istati membri u dakollha involuti madwar l-Unjoni Ewropea permezz tal-programm tas-saħħa, eh, programm tal-iżvilupp u ftejmiet bilaterali eh, ma' pajjiżi terzi prevenzjoni, aċċess għad diagnosi u testjar, huma l-elementi ewlenin tal responsana tagħna għall-HIV AIDS il-Kummissjoni wkoll ħolqot mekkanizmi biex tikkoordina il-politiki tal-HIV AIDS pa' think tank u s-Civil Social Forum. Sentejn uh, wara l-istrateġija u l-pjantazzjoni għal ġlieda kontra HIV AIDS għadhom validi u l-Kummissjoni se tkompli uh, tirrapporta anki fil-bidu ta' sena d-dihla minkejja d-diffikultajiet finanzjarji ma' nix ninsew il-marda tal-HIV AIDS il-Kommissjoni se tkompli taqdir wol tagħha mod attiv illum u anki fil-ġejjieni. Nisħaq li l-HIV eh, huwa element prominenti tal-proposta li toħroġ il komissjoni f'dan ir-rigward illi se tiġi diskussawnek fil-Parlament f'qasir żmien. Grazzi ħafna Sur Dalli issa nistidda l senjura Grostet. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Illum huwa l-jum dinji tal-ġlieda kontra l-HIV AIDS. U huwa importanti ħafna li l-Parlament tagħna jagħmel din ir-riżoluzzjoni biex ikun sinjal qawwi għaliex jekk tonqos l-HIV AIDS fid-dinja veru forsi edha in edin narawhom nisimawa dwara inqas imma iktar hemm bżonn illi xorta naħdmu fuqa hemm iktar minn 12 miljun żagħżugħ zazuwa li huma mill-qutim 100 5 miljuni minnhom fl-Ewropa il-Komissarju għallenna l-Komissjoni adottat pjantazzjoni kontra l-HIV AIDS għal periodu ta' l-2011 l-2013. Wissa rridu naraw xi progressi saru. Kull sena ikun hemm iktar minn 50 elf Eh, kas ta' HIV u um, fil-Unjoni Ewropea biss Danna li nindunaw bihom kull sena. F'ħafna pajjiżi tal-madwar il-proporzjon qiegħed jiżdied dan huwa din problema serja għalina li nħadu deċiżjonijiet politiċi il-persuni eh, li huma seropozittivi jirċivu kura tartwis um, u jridu jilħu stat avanzat tal-mart qabel ma jkunu djanjostikati u jibdew jirċivu l-kura. Tal-aħħar ġi rajna illi persuna seropozittiva li tieħu il-medicini eh, meta eh, tiġi diagnostikata flok ma meta tibda tonqos il-saħħa eh, għandu inqas ċans illi jitrasmetti il-marda lil persuni oħrajn l-Unjoni Ewropea titkompli tiggarantixxi illi u tara illi il-progressi illi għamilna ma jitnaqrux. Hemm bżonn illi insaħħu il-monitoraġġ is-sorveljanza u rridu noħolqu networks illi jorbtu daw kollha illi huma involuti fil-ġlieda kontra dan il-flagell u rridu wkoll naqsmu prassi tajba fost affarijiet oħrajn naraw illi il testijiet ikunu faċli u effiċjenti għal ċittadini Jekk dawn it-testijiet ikunu faċli li wieħed ikollu aċċess għalihom ikun iktar faċli li kulħadd jara jekk għandux il-virus jew le. Dan huwa xogħol rridu nagħmlu naħseb li huwa importanti li eh, ma naljenawx rasna li nkomplu niġġieldu kontra l-HIV AIDS. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Grostet. U issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Childers għal grupp ta' SD 3 minuti. Grazzi, Sinjura President. Il-jum dinji tal-HIV 2011 jimmarka 30 sena mill-ewwel feġġa tal-marda Aħna rridu naħdmu flimkien kontra l-HIV nuru l-appoċ għal persuni li għandhom din il-marda u nfakru l-dawk li mietu minna. HIV AIDS għada element importanti ta' saħħa pubblika fl-Europa u għandhom tal-grupp tal-Essandin nitlob l-Unjoni Ewropea biex tapplika eh, l istrategija kontra l-HIV AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-madwar Fl-2009 kien hemm madwar 25,000 każ ġdid fl-HIV AIDS. Ħafna nies li għandhom dan il-virus aqas jafu li huma mill-qutin minna għalhekk hemm bżonn li nżidu testjar fost il-persuni illi huma eh, l-iktar frisku jiġifieri per zazax, eh, persuni omosessuali, eh, ħaddiba li jaħdmu fl-industrija tal-sess, eccetera bejn l-2007 u l-2010 fl-Istati Uniti eh, sar program ta' testjar ġodda fil-Dipartimenti tal- l-emerġenza fi kliniċi u organizzazzjonijiet bazati fil-komunitajiet. Dan sar pala parti mill-program mil biex propju ikunem diagnostiki kmini u sabiex il-diagnostika eh, ssir iktar spiss aktar regolari. Rridu nappoġġaw approċi bbażat fuq il-komunità. Irridu wkoll ġildu kontra l-istigma u diskriminazzjoni persuni li jgħixu bl-HIV AIDS għandhom ikunu inklużi f'kull leġislazzjoni kontra diskriminazzjoni Eh, rajna li fl-2010 dak li jgħixu bl-HIV AIDS eh, u ma dibatu eh, ħafna mid diskriminazzjoni għat u anki jitkaċċew mix-xogħol għanna niftakru u koll illi l-għadu huwa HIV mux dawk li huma uh, mil-quta minn dan il-virus l-Unjoni Ewropea bżonnu koll li toħloq politika sabiex il-gvernijiet ikunu jistaw jinkludu l-HIV AIDS fl-istrateġiji uh, kontra l-mar tagħhom hemm bżonn li jkun hemm uh, aċċess għal mezzi biex wieħed iħares lilu nnifsu bħal pereżempju kondom affarijiet bħal dan. Fl-Irlanda aħna xortat m'għandniex strateġija ta' dan it-tip, ovvjament il-parteċipazzjoni u l-volviment ta' persuni li jgħixu bl-HIV fuq livelli kollha tar-respons huwa importanti ħafna biex l-isforzi tagħna jirnexxu. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lil co-sponsors tagħna u lil kollega tiegħi Michael Cashman illi ħadem ħafna fuq dan il-punt għal żmien twil. Issa Sinjura Parvanova, żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna. Kważi tlet snin wara li ġiet imnedija l-Istrateġija Ewropea kontra l-HIV AIDS, rridu nammettu li anki fl-Unjoni Ewropea mbedin milli nilħqu l-għanijiet tani ġifiri HIV AIDS level 0. Jiġifieri ebda mwiet, ebda diskriminazzjoni minħabba l-HIV AIDS. Meta aħna nitkellmu dwar prevenzjoni, aċċess għad jew kura, is-sitwazzjoni għada miex li nixtiequ aħna. Ħafna nies jinsew li din il-marda teżisti 30 sena wara li feġġed din il-marda għadu importanti li nisqu fuq l-importanza li nqajmu kuxjenz li nqajmu kuxjenza li ninkludu dawn l-affarijiet anki fil-politiki tagħna sur kummissarju aħna nilqaw l-impen tal-Kommissjoni u l-isforzi li tagħmel fl-implementazzjoni tal-istrateġija tagħha fil-ġlieda kontra HIV AIDS imma nittamaw li inti se tagħmilha ċara lill istati membri l-istrateġija fuq il-karta mhix biżejjed anke waqt kriżi il-programmi nazjonali kontra l-AIDS irridu jkunu finanzjati u implementati, irridu naraw xini realtà, naraw xinu ma l-prioritajiet. Memx lok għal tabuż u soġġetti li ma nistawx niddiskutuhom, bżonn li kulħadd ikollu eh, kull pajjiż ikollu wkoll il-programm nazzjonali tiegħu kontra l-HIV AIDS issa kemm tgħid dwar ir-riżoluzzjoni se nifotaw fuq għallum li kellha l-appoġġ qawwi ta' ħafna eh, gruppi u kumitati Iva, hemm ħafna li um, nies li huma riskju iż-żgħażagħ, irġiel omosessuali, eċċetera dawn il-gruppi huma wkoll vulnerabbli li għaliex imbagħad jintlaqtu minn esklużjoni soċjali, stigmatizzazzjoni u persuni li jgħixu bl-HIV. Mhux minħabba aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-eżistenza ta' dawn il-gruppi illi aħna ser nexxilna niġġieldu kontra l-HIV AIDS għallek jiena nittama l membri kollha ta' din il-kamra mhux se joqogħdu jagħmlu ħafna konsiderazzjonijiet ideoloġiċi Illum irridu niġġieldu kontra l-HIV AIDS fl-Europa u kullimkien. Grazzi. Πέραν έχει σηκώσει μπλε κάρτα, θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση għaw eh, mistoqsija bil-blue card, signora. Taċċetta? Taċċetta? Inti? Signora. Grazzi. Jina nishtiq nitlob il-Sinjura Falalova taqbel mija li Iva huwa minnu li għanna bżon iktar flus fil-budget Ewropew sabiex ikonna iktar programmi biex nedukaw u nimonitorjaw l-HIV AIDS imma taqbel ukoll li l-istati membri edin jinsewa din il-marda u li emma monti differenti li jintnefqu fl-istati membri differenti li jaħasra kif għaltinna Signora Childers u għal daqstantem bżon illi il-Kommissjoni titlob lill istati membri kemm jonfqu flus fuq programmi edukattivi kemm jonfqu flus biex jiġġieldu kontra din il-marda u tkun ħaġa tajba u koll nittolbu l-presidenza daniza illi eh, tatina dawn iċ-ċifri mal-ar kemm jista' jkun. Signora Rothberend, grazzi għal mistoqsija huwa essenzjali li nużaw kull mezz li għanna biex nimplementaw l-istrateġija tagħna imma kol biex din issir realtà għanna nużaw l-opportunità li toffrinna li health, l-innovation partnership, irridu nużu eh, l-ICT u l-health technology assessment. Dawn l-odot kolla fl-imkien jistaw jenuna għalix kifat fil-bidu aħna fallejna, aħna marna xilniex neqirdu din il-marda, mbżon li kunem trasparenza, naraw xinu ma prioritajiet, naraw xinu il-valur mizju ta' dawn il-flus, dawn il-prioritajiet, dawn il-proċess ta' teħej ta' deċizjonijiet għaliex aħna hawnhekk f'din il-Kamra nafu kemm isir lobbying għal prioritajiet li bħalissa mhumiex daqshekk importanti għas-soċjetà l-Ewropa u ċittadini imma huma importanti għal gruppi ta' lobbyists. Mela ejjew nagħmlu xi ħaġa li hija għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-Joni Kozaki għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Illum nfakru b'soba kbira dawk il-ħafna vittmi illi tilfu ħajjithom minħabba din il-marda. L-istatistika turina illi n numru ta' infezzjonijiet ġodda mhux qed jonqos fl-Unjoni Ewropea, dana mhux biżejjed. L-HIV hija epidemija li teffettwa l-istati membri kollha u aħna għandna responsabilità kbira lejn dawk illi jgħixu b'din il-marda. Iktar tard illum nittama li l-Parlament se adotta riżoluzzjoni fuq ir-rispons globali tal-Unjoni Ewropea għall-HIV AIDS. Ir-riżoluzzjoni teżamina l-aspetti kollha tal-kontribut tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra HIV u AIDS anke l-finanzjament tar-riċerka biex jinsab vaċċin rridu nġildu kontra marda li ma tarafx frontieri, razza, età u laqqas sess Madana kollu din ukoll hija marda illi aħna nistgħu nikkontrollawha b'mod partikolari permess ta' testijiet u jiena konvinta li xi darba se tinsab kura. Imma issa rridu nqajmu kuxjenza f'din il-ġlieda, nappoġġaw gruppi ċivili fil-ħidma tagħhom u nkomplu naqsmu il-sejbit mir-riċerka tagħna. Jena kontenta li nara di rizoluzzjoni tilħaq ħafna minn dawn l-għanijiet. Rridu nfakru ħbib, raba u, u, u, u persuni li nafu li mitu minħabba l-HIV AIDS. Aħna nappoġġaw il-ġlieda kontra HIV AIDS u għanki impenjati biex intejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk li jgħixu b'din il-marda u nimpenjaw ruħna għal darboħra f'din il-ġlieda. Grazzi ħafna. Signora Hassi għal-grupp tal-ħodor, 3 minuti. Lodwa tajba kollegi, jena nishtiq nirringrazzja l kollegi kolla li enu fl-abbozzar ta' din il-mozzjoni għal rizoluzzjoni il-għan komuni tana u għalli innaqsu ir-rata tal-HIV madana kollu ma jidirx li qed nilħu lan tagħna għaliex qegħdin iffeġġu għexieren ta' eluf ta' każijiet ġodda fl-Unjoni Ewropea biss u jekk wieħed jgħod il-pajjiżi tal-madwar hemm iktar minn 100,000 każ ġdid kull sena. U din hija marda illi tista' tiġi evitata aħna nafu x'għandna nagħmlu biex nevitawha biex ma tkomplix tinfirex. L-infezzjonijiet, il-każijiet ġodda ta' infezzjonijiet ta' HIV nistaw nilqaw kontra tagħhom imma maħna nagħmlu xejn. Fl-Afrika tisfel dan l-aħħar. Rajt reklam fuq television fejn Nelson Mandela għal aħna inħobbu l ulidna għalek għanna inkelmu għom dwar is-sess iż-żaza għandhom ikunu jistaw jifmu kif tista' tiġi trasmessa lilhom il-marda, kif għandhom jipproteġu lilhom infushom u kif jużaw il-kondoms. Fil-Finlandja l-edukazzjoni sessuali fl-iskejjel u approċ miftuħ li eh, lejn id-diskussjoni tas suġġett tas sess u ma' mezz effiċjenti kif innaqsu il-problemi kollha marbutin ma' mġiba sessuali, ġifiri l-firxa ta' mart trasmess sessualment fostom l-HIV, imma anki eh, tqala mhux mixtieqa. Anki il-kura tas saħħa hija essenzjali. Ħafna kollegi semmew in-nisa imma skont l-istatistika 45% tal-infezzjonijiet il-ġodda huma fost nisa zazuwa li għandhom inqas minn 25 sena. Dan juri ċar illi dinja u kol kwestjoni ta' sessi. Irridu nistaqsu jekk in-nisa jafux kemm importanti li eh, jużaw kondom u jekk eh, għandhom xil kuraġġ li jitolbu l partners tagħhom jużaw kondom. Il-persuni li ma jafux illi huma effettwati mill-HIV iktar għandhom probabilita għolja li l-infettaw lill oħrajn Unbat hemm ukoll il-kwistjoni li wieħed jista' jgħaddi l-HIV lit ehm, tfal u meta aħna nkun qegħdin nikkuraw pazjenti mill-quta bl-HIV u AIDS, irridu niġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni għandna bżonn ta' eh, għanijiet illi jkunu ċari u kwantifikabbli. Grazzi ħafna il-Sinjura Mattias għal Gewe Minuta. Grazie ħafna, Sinjor President, Sir Kommissarju. Illum ninsabu l-koll hawnhekk din. qegħdin nħarsu lejn din riżoluzzjoni dwar suġġett tas sew ta' importanza ħarija. Il-jum dinji għal ġrieda kontra l-HIV AIDS messaġġ tal-ola importanza. Dak li bdejna lura fl-2009 huwa importanti iżda kull darba intennu l-istess messaġġ mal-modija ta' żmien dejjem insibu iktar każijiet ġodda illi jitfaċċaw sena li għaddiet 25,000 każ ġdid Jekk tħares lejn il-pajjiżi ġirien il-każijiet jelew għal elf f'sena. U situazzjoni kull ma jmur qiegħda tigrava neħtieġu ninvestu fis-settur tas-saħħa iżda hemm nuqqas ta' flus għall-investiment minħabba l-kriżi li għaddejjin minnha il-flus irridu jitqedu b'mod siwi għal ġrieda kontra l-marda HIV AIDS. Il-Kummissjoni għandha rwol ħari li titlob li l-Istati membri jilqu l-obbligi tagħhom. Hemm sa sitra diskriminazzjoni din il-kriżi ekonomika u soċjali għandha għandha impatt ukoll negattiv għaliex in-nies qegħdin jitilfu xogħolhom. Irdu kun hemm ukwaljanza bejn is-sessi, bejn kolunkwe tip ta' grupp, età, sess u l-bqija. U aħna nappoġġawk sur komissarju. Grazzi ħafna issa l-sur Rossi għal grupp EFD. Grazzi. Il-ġlieda tal-Unjoni Ewropea illi għana parteċipajna u sebna fija tiġbet l-attenzjoni għal numru oli ta' infezzjonijiet illi jolqtu l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea Speċjalment nġbru attenzjoni tal-fatt li 30% tal mort tal-nies morda bl-HIV huma infettati wkoll bil-hepatitis C. U għandna bżonn politika ta' formazzjoni ta' riskju illi għandha l-popolazzjoni li tiġi infettata b'marda illi apparti illi teqret is-saħħa twassal ukoll għal mewt tal-marit. Sfortunatament, b'emendament li ġie appoġġjat mill-Kummissjoni tax oriġinali imbidel bi frażi marbuta mal-aborti li ma naqblux maħħal li ġdin mhix marbuta mal-pjata dokument. Aħna tlabna l-vot separata għal din in-nota dwar l-abort sabiex nħassru għaw u nittemaw li nżommu mat-test oriġinali li aħna nistgħu naqblu miegħu f'każ li dan ma jsejħx minn kelli nħossu li dan huwa ta' importanza kbira għall ewropej speċjalment taż-żgħażagħ ma nistgħux nivvutaw favur iżda jkollna nastienu. Grazzi. Issa nistieden is-Sinjura Dodds titkellem għal minuta. The number of people living with HIV in the United Grazzi, Signor President il-każijiet ta' HIV zidu b'5,000 fl-2010 u liħqet l 91,000 ħanilħu il-100,000 sal-2012 fil-kostituenza tiegħi fl-Irlanda ta' fuq ferm iktar nies huma marda issa bil-morda bl-HIV kull ġimma jizidu bitnejn il każijiet minkejja li n-numri għadhom baxxi il- figuri juru zida ta' 20% bil-biċa kbira tal-każijiet il-ġodda jinsabu fost l-irġiel. Fid-dawl ta' dawn l-organizzazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet tas-saħħa il-33.4 miljon persuna f'madwar id-dinja morda u 2.1 miljon li huma tfal u juri l-importanza tal-prevenzjoni minn tal-istati membri kif ukoll dijanjosi bikrija u aċċess għal trattamenti li huma parti mill-importanza ta' trattament għal ġita kontra l-firxa tal-marda. Hemm il-biża wkoll li jsiru t-testijiet minħabba l-istigma u l-biża ta' diagnosi ta' HIV positive. Il In-nies din jaslu għat-testijiet wara l-punt li suppost ikun inbeda il-trattament u dan ma jenx il-sitwazzjoni tagħhom. Is-sitwazzjoni u tibet daw l ħar 30 sena iżda ħafna nies għadhom jagħmlu t-testijiet tard u l-dasant ma jħuqux il-vantaġġi kollha. Grazzi, issa fissam il konsil nixtieq nati il-mikrofonu lil Sur Frontek deputat Ministru għas-Saħħa ġewwa l-Polonja. Ministru jekk jogħġbok. Wisoka Izbo. Mam zaszczyt jak... Senjora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew huwa ta' pjaċir għalija bħala President hawnhekk fil-Kamra illi nippreżenta l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' 28 ta' Novembru 2011. L-Unjoni Ewropea u l-Stati membri jagħtu ġieħ lil dawk illi mietu bil-marda tal-HIV. AIDS u natu simpatija tagħna u l-omor lil dawk il-raba kif ukoll dawk il- persuni morda 30 sen ilu sirna nafu bl-ewwel każijiet. Lura f'Diċembru 1981. 30 sena ta' ġlied tislit 30 miljon ħajja mitlufa u 60 miljon tifel orfni. L-HIV AIDS laqtet bosta pajjiżi. 33.3% tal huma persuni morda u naraw ħafna 7000 każ ġdid kuljum illum il-ġurnata neħtieġu sħobijiet, sħobijiet u dialogu. Dialogu li huwa meħtieġ. Id-dinjità u drittijiet tal-bniedem għandhom minn dejjem ikunu fil-qalba tal-lanijiet tagħna permezz tal-progress li sar rajna tnaqqis ta' 20% fil-każijiet ġodda ta' fazzjonijiet u 19% fit l-imwiet relatati mal-AIDS bejn l-2004 u l-2009 L-ikbar progress sar fl-iktar pajjiżi effettwati dawk ta' sab-Sahara fejn sa' żewġ terzi tan-nies ibatu mill- din il-marda. L-Unjoni Ewropea hija tejn f'dawn il-miljiet importanti. Flimkien maġnus ma'uda l-WHO, UNITAID kif ukoll mal-persuni direttament interessati. Fl-2010 l-Unjoni Ewropea kkontribwiet għal Fond Globali għal-AIDS, tuberkulożi u l-malarja kien ta' 1.5 biljun dollaru Amerikan, 53% tal-kontribut totali għal dan il-fond ta' finanzjament dan bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri. Iżda għatem ħafna bżonn ta' aċċess għal trattament immedjat. Il-numru ta' infezzjonijiet ikompli jizdiet u hemm iktar dawn mill-nies li għandhom aċċess għal trattament. F'seba' pajjiżi ħabsa fl-Ewropa tal-Vant u l-bija fl-Asja kien hemm żieda ta' 25% bejn 2001 u l-2009. Irridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni li mhijiex waħda aċċettabbli nitolbu għal iktar programmi ta' prevenzjoni u servizzi fuq livell reġjonali li jistgħu jgħinu għal erda ta' din il-marda. Aħna narwol essenzjali permess ta' tmexxija b'saħħitha fir-risposta tagħna għal din il-marda u li konna risposta istituzzjonali fuq livell Ewropew fuq livell globali. Sfida jina i li nżommu l-AIDS bħala priorità u li jkollna fuq ikonazzjoniet eh, fuq livell nazzjonali, globali u reġjonali u kif ukoll lokali biex inwaslu għal tmiem din l-epidemija. Nilqaw il-progress li sar u il-miliet kollha tal-programm ta' żvilupp għal millenju u il-miri tal-2015 marbuta wkoll mal-marda HIV AIDS. Għabbażi ta' ġunju tal-2011 tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Mauda irridu irridu nwaqfu diskriminazzjoni, irridu nwaqfu l-marti, irridu nwaqfu l-imwiet. Aħna irridu din l-istrateġija livell zero da ma jkunx hemm iktar infezzjoni ġodda, ma jkunx hemm iktar imwiet marbuta ma l u ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni. Aħna intennu mill-ġdid l-impenn tal-Unjoni Ewropea sabiex naħdbu lejn il-miri tal-2015 illi konna 50 miljon, illi konna 15 miljon persuna illi qegħdin jirċievu trattament antivirali, antiretrovirali. illi neqirdu anke trasmissjoni mill lom mal-wilt u neliminaw ukoll l-imwiet tal-ommijiet. Biex konna dan kollu rridu nkunu ċerti li l-istrateġiji ta' prevenzjoni jkunu komprensivi u bazati fuq femma ċara tal-kontest lokali u l-ħararfin u kol promozzjoni ta' metodi ta' prevenzjoni teknoloġiji ġodda u koll. L-Unjoni Ewropea da mħasba u koll dwar vulnerabilità ta' nisa u il-ġbejbiet għall-infezzjonijiet ta' l-HIV manke minħabba l-inugwaljanzi bejn il-sessi u bosta saturi ekonomiċi u soċjali. Il-nisa ma' 50% tal-każijiet u dan huwa każ kbir ta' nuqqas ta' mobilità u ta' imwiet irridu jkollna ugwaljanza bil-sessi u rridu ninkludu dan l-element anke fil-programmi tagħna nagħtu s-saħħa lin-nisa iktar drittijiet, speċjalment id-dritt ta' protezzjoni kontra imġiba sesswali mhux protetta kontra fil-ġida u kol kontra traffikar ta' bniedem u sfruttament sessuali fl-istess waqt irridu nġbdu l-attenzjoni u kol għal promozzjoni ta' imġiba responsabbli speċjalment fost l-irġiel. L-Unjoni Ewropea tisħaq u kol l-importanza li dawk il-popolazzjoni, l-irġili kolom sess marġil oħrajn, il-ħabsin, minoranzi etniċi, il-persuni li ħadmu fl-industrija ta' sessuali, dawn huma kollha marginalizzati bosta drabi u għaldaqstant hemm inqas faċilità li jirċievu trattament kontra l-HIV. Aħna nisħu wkoll illi ż żazax għadhom mandomx bizzejet aċċess, bizzejet informazzjoni, ħiliet u appoċ f'dak li għandu xaqsam ma' mġibba sesswali xirqa u importanti li kunem programmi għal prevenzjoni li jinkludu counseling kif ukoll testjar, kondom sa' nisaw l-irġiel, edukazzjoni sessuali, informazzjoni sessuali u miżuri oħra ta' prevenzjoni. Ma nistawx ninsew ukoll meta nsemmu dan Mart iħor, trasmess sessualment, l-epatite C, tuberkulozi fost l-oħrajn, nitolbu għal iktar kooperazzjoni f'dan il-qasam u kooperazzjoni u inklużjoni ta' dan kollu fi programmi USA għal kura was saħħa biex neqirdu dan il-Mart. L-Unjoni Ewropea taraf ukoll il-bżonn ta' involviment ola ta' dawn in-nies li huma morda għal monitoraġġ koll prevenzjoni u l-appoġġ, programmi u strateġiji ta' dan it-tip. Nifmu kol l-organizzazzjonijiet mhux governattivi għandhom rwol importanti fil-komunitajiet ma dawk in-nies li huma affettwati b'dan il-mast fil-tweġibiet għall-HIV AIDS. Għana nilqaw ukoll il-progress konsiderevoli li sar aċċessibilità ta' trattament antiretrovirali u trattament mhux ugwali illi naraw bejn ir-reġjuni bħalissa 6.5 miljun persuna jirċievu trattament antiretrovirali f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw fejn 8 miljun persuna huma eleġibbli. L-effettività tal dan il- Mediċini antiretrovirali turi u koll milli hemm potenzjal għal risposta kontra l-AIDS. Irridu ntejbu il-risposta tagħna permezz ta' drogi antiretrovirali u nżommu d għajnejna il-rispett ta' drittijiet tal-persuni u koll li huma effettwati b'dan il-mart. Aħna nilqgħu din nota pożittiva fil-trasmissjoni minn l omma mal-wilt u l-milja i illi tiġi meqruda kompletament din it-trasmissjoni mill-lom għal-wilt u il-omijiet jibqaw ħajjin. Dawn għandhom ikollhom l-ħjar trattament kura u appoċ l-HIV AIDS u drittijiet sessuali għandhom ikunu partijiet minn strateġiji fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali. U għanna nħarsu dawn in-nies li huma morda mill-HIV u mill-AIDS mill deprivazzjoni ta' drittijiet tagħhom, stigmatizzazzjoni u diskriminazzjoni aħna naffermaw mill-ġdid l-impenn u l-appoġġ tagħna għat naħija ta' restrizzjonijiet għal tħul f'pajjiżi għal nies li huma morda b'dawn il-mart. U kontra liġijiet li jaffetwaw nies omosessuali illi mhijiex risposta tajba għal din l-epidemija u miex il-tweġiba li jħtieġu dawn il-gruppi fi żmien ta' kriżi finanzjarja huwa tajjeb li jkun hemm riżorsi allokati inklużi wkoll il-promozzjoni u l-prevenzjoni. Għal daqstant irdu nkomplu saħħu programmi diġà eżistenti kif ukoll inkomplu nsaħħu sistemi ta' saħħa nazzjonali, rizorsi umani hekk kif inhu bżonn biex nagħtu servizzi lil dawn il-persuni kif ukoll għal kura appoġġ lil nies uta minn dawn il-mart permess ta' suktar ta' xogħol li qegħdin nagħmlu permess ta' intervent b'saħħtu u permess ta' il-erda tal-lakuni eżistenti l-Unjoni Ewropea tista' tilħaq mod anki individwali li l-Sati membri tnaqqas il-każijiet il-ġodda l-istigmatizzazzjoni, diskriminazzjoni u il-limwiet marbuta mal-HIV AIDS. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lill kummissarju Dalli għal konklużjoni tiegħu kif ukoll eh, biex nisimgħu l-impenji tal-Kummissjoni qegħdin nistennew. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu għal messaġġ qawwi illi qegħdin nagħtu biex inkomplu bil-ġlieda tagħna kontra l marda tal-HIV AIDS. Dan il-messaġġ qawwi huwa iktar u iktar importanti llum meta minħabba programmi ta' awsterità li qed ikollna ġewwa l-Ewropa ħafna mill-riżorsi li kienu qed jiġu allokati għal qasam tas-saħħa qegħdin jiġu imnaqsa. Huwa importanti li l-messaġġ tagħna ikun illum illi t tnaqqis tal-spejjeż fil-budgets tal-pajjiżi tagħna għandu jsir biġlieda kontra l ħala u mhux bit-tnaqqis ta' programmi ta' finanzjament bħal l-HIV AIDS u ta' investiment aktar qawwi li għandna bżonn f'dik illi hija prevenzjoni matul l-aħħar ftit snin sar progress eh, sostanzjali fil-ġlida tagħna kontra din il-marda. Però għadna l-bot ħafna milli nilħqu l-oġġettiv tagħna illi ikunaw nilħqu il-ċifra żero għal dawk li huma infezzjonijiet ġodda imwiet mill-marda tal-AIDS u d-diskriminazzjoni. Dan però u hawnhekk nista' nagħti l-commitment sħiħ tal-Kummissjoni huwa l commitment tagħna illi nkomplu naħdmu bla qiegħda biex nilħqu dawn l-oġġettivi. Għandna bżonn nassiguraw ġlieda kontra d-diskriminazzjoni illi hija pjaga kbira f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej, illi nassiguraw aċċess għal eh, kura lil dawk kollha infettati jew f'periklu ta' infezzjoni minn din il-marda kemm fl-Ewropa u kemm barra mill-Ewropa, però kif għattu xi wħud minnkom għandna bżonn ukoll sforz qawwi fl-edukazzjoni tan-nies tagħna taċ-ċittadini tagħna fuq dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-infezzjonijiet tal-HIV AIDS. Jiena nawgura illi inkomplu biex xogħol tagħna aħna min-naħa tal-Kummissjoni aħna immexxu platform dak li tissejjaħ think tank tal-anti eh, AIDS u HIV li huwa magħmul minn stati membri fejn nippruvaw nimbuttaw kemm nifilħu biex ikun hemm best practices fil-membri tagħna kollha biex eh, l-azzjoni tagħna tkun koordinata u allura nistgħu nistennew riżultati aħjar. Grazzi ħafna. Σας ευχαριστούμε Dalli. Grazzi ħafna. Tajpwis, kollegi, konkludejna dan id-dibattitu nixtieq nfakkarkom li l-President serċiviet proposta ta' riżoluzzjoni u l votazzjoni ħassir illum f'nofsinhar.